tal-viċinat. Sembra ġrajna Possiamo riprendere. Nistaw inkomplu id-diskussjoni. L-ewwel kellim huwa minnaħa tal-Kunsill fisem il-Kunsill ħajitkellem il-Ministru Nikolas Schmidt. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Għandek il-kelma, onorevoli ministru. Sur President, Signori Deputati, <coughs> il-kawzi tal-flussi tal-refugġati li qegħdin jaslu fl-Unjoni Ewropea hija propju il-konflitti li hemm fis-Sirja, fl-Iraq u anki l-kriżijiet illi ilhom għaddejjin għal żmien twil fl-Afganistan u fil-qarn tal-Afrika id-deċiżjonijiet li ħadu l-kapijiet tal-gvern u tal-istati waqt il-laqa informali ta' 23 ta' settembru jikkonferma l-impenn sħiħ tal-Unjoni Ewropea kemm fuq aspetti interni, esterni u umanitarji ta' dawn il-kriżijiet. F'termini konkreti ħafna, aħna issa qegħdin nallokaw il rizorsi meħtieġa sabiex inkunu nifinanzjaw mill-ġdid organizzazzjoni umanitarji li huma attivi fil-post bħal kummissarjat Oli għal refugġati u il-programm tal-ikel dinji biex nissodisfaw il-bżonnijiet ta' dawn il-refugġati rib kem jista' jkun il-pajjiż ta' riġini tagħhom fit-Turkija, l-Ġordanija, il-Ġordanja, il-Libanu l-Iraq. Fis-Sirja aħna donatur eh, ewlieni anki fil-daw tal-gwerra li ila għaddejja żmien twil tal-pajjiż aħna qegħdin insaħħu il-trust funds ewlenin li jippermettulna nniedu proġetti konkreti dan jippertinna ngħidu li rifuġati eh, fuq sma bħal pereżempju l-edukazzjoni u nkella impjeka żgħażagħ. Qed nitkellem hawnhekk naħseb dwar il-font madad illi huwa sottofinanzjat F'żewġ każijiet ta' din dinja tweġiba għal talba komuni kemm il-Parlament Ewropew u anki mill-kapijiet tal-Istat u l-Gvern. Fuq livell intern, il kunsill għal ixfem il-wissa ta' din il-krizi u fħerqa li għati soluzzjoni mara kem jista' jkun għal din il-problema ta' refugġati għamel da' kollu li jista' biex jindirizza din il-kwistjoni bħala suġġett ta' priorità mill-ola u għal din ir-raġuni kien hemm żewġ laqat tal-Kunsilli tal-Ġustizzja u Intern l-14 u 22 ta' settembru ta' din is-sena barra il-reunjon laqat li kienu diġa programmati mill-Presidenza u dana sabiex insegwu l-orientamenti tal-Kunsill Ewropew waqt il laqat ta' April u ta' Ġunju għall-Aġenda Ewropea l-Immigrazzjoni li prezentat il-Kommissjoni f'Mejju u l-pakket addizzjonali ta' miżuri li l-Kommissjoni ippreżentat fid-9 ta' Settembru. Pala Ministru ta' xogħol u l-impik jiena organizzajt il-bieraħ stess fil-kontest tal-ikla tal-ministri organizzajt skambju ta' opinjonijiet fuq l-appoċ li l-Unjoni Ewropea u l-Kommissjoni jistaw jatu lil pajjiżi li bħalissa edin jilqaw l-ikbar numru ta' refugġati biex jiffaċilitaw l-integrazzjoni ta' dawn u biex jiffaċilitaw ukoll l-aċċess tagħhom għas-suq tax-xogħol biex eh, jgħinuhom jieħdu korsijiet tal-lingwa, jevalwaw il-kwalifiki professjonali tagħhom, jedukaw lil uliedhom, etc. U il-Kummissarju Tyson ippreżentat ukoll sensiela ta' riflessjonijiet dwar l-użu tal-fondi mill-Fond Soċjal Ewropew biex propju nieħdu azzjoni fuq dawn il-livelli. Il-Presidenza beħsiba tkompli anki fil-kontest tal-EPSO dawn ir-riflessjonijiet sabiex b'mod effettiv nimplementaw b'mod koerenti u solidari approċ ta' dan it-tip għal pajjiżi il-qegħdin jilqgħu l-akbar numru ta' refuġati. Dawn l-isforzi kollha ippermettulna u jridu jippermettulna niksbu riżultati importanti malar kemm jista' jkun. Jiġifieri l-adozzjoni tal-14 ta' Settembru li għadda ta' deċiżjoni tal-Kunsill li ħolqot miżuri temporanji ta' protezzjoni internazzjonali għall-Italja u l-Greċja li se jippermettu rilokazzjoni ta' 40.000 refuġat. Waqt il-laqa ta' 22 ta' settembru il-Konsil u koll adotta tini deċiżjoni għal relokalizzazzjoni ta' 120.000 persuna li għandhom bżon ta' protezzjoni internazzjonali, persuni li joħorġu mill-Italja, mill-Greċja u mill-kull stat membru ieħor illi jista' jkollu bżon. Jiena sodisfatt li eh, qed nara li l-ewwel hotspots diġà bdew jaħdmu u eh, naf illi hotspots oħra u dal-waqt l-Italja u l-Greċja prezentaw l-applikazzjonijiet tagħhom li ġew eżaminati fl-imkien mill-Kummissjoni li easo waqt il-laqgħa tal-Komitat Strateġiku fuq l-Immigrazzjoni Frontier u l-Azil tal-5 Ottubru. Waqt dawn il laqgħat il-mod kif se jinqasmu b'mod prattiku dawn in-nies ġew diskussi fid-dettal Il-Kunsill ukoll huwa eh, kontent dwar bil-kooperazzjoni li kellu mal-Parlament u anki ir-reattività li kellu il-Parlament. Din ir-rieda li niksbu riżultati konkreti biex nofru lil dawn ir-refuġati protezzjoni u l-għajnuna li għandhom dritt għalihom u biex ngħinu ukoll il dawk l-istati membri li huma l-iktar eh, mill-quta minn din is-sitwazzjoni dawn l-immigranti li qegħdin jippruvaw issibu rifuġju hawnhekk fl-Unjoni Ewropea għaliex jaħarbu mill-Libja. Jien hawnhekk irid nisħa illi qegħdin nistennew li niksbu riżultati konkreti ħafna mal-imsieħba tagħna waqt il-laqa li se ssir fil-belt fuq l-immigrazzjoni, il-fond tal-immigrazzjoni, protezzjoni tal-immigranti, il-ġlieda kontra traffikar tal-bnedmin u anki kooperazzjoni għal riammissjoni u ritorn. Sinju Dent, bħala presidenza aħna ed impenjati bisħiħ u b'mod attiv biex nimmobilizzaw l-istati membri u l-imsieħba u l-għanin tagħna biex nilħqu lan tagħna li nirdoppjaw il-kontribut tagħna mill-budget tal-Unjoni Ewropea biex naslu għal biljun ta' euro addizzjonali biex noppaġraw daw dawk l-organizzazzjonijiet umanitarji li qegħdin jaħdmu biex jiġġieldu kontra l-kriżi. Il-Belġu u koll għal illi sejati 48.5 miljon minn u l-ewel kontribut taħħom minn 38 miljon il-Germania, Franza u kol għallu li se jgħatu 100 miljon euro addizjonali dawn l-sforzi li qed ipoġġu l-Unjoni Ewropea fuq il-linja ta' qoddim irid ikun appoġġat mill-appoġġ tal-komunità internazzjonali kollha waħna kontenti li bħala presidenza tal-G7 il-Germania eh, se torganizza fil-outreach event li permezz tagħha impenjaw ruhom eh, pajjiżi li għatu 1.8 biljun euro addizzjonali Aħna minna ħatana qegħdin ukoll namlu l-aġġustamenti budgetarji li hemm bżonn. Aħna ovvjament se jkollna bżonn l-appoġġ tal-Parlament Ewropew għall-implementazzjoni ta' malajr u ta' biex jisiru l aġġustamenti budgetarji meħtieġa. Jiena m'għandi ebda dubju li nistgħu norbtu fuqkom u nirringrazzjakom bil-qudiem. Merci beaucoup. Grazzi ħafna onorevoli Schmidt, grazzi li presidenza tal-Lussemburgu wissa nati il-mikrofonu l-onorevoli Timmermans. Thank you, Mr. President. Grazzi, Sur President. Illum, għanna test kolla kem aħna qoddimna. Qoddimna għanna aktar xini l-ikbar sfida f'ġenerazzjoni għall-Unja Ewropea. Dak li għanna qoddimna u għal-kapacità tagħna li eh, li niġestixxu din il kapacita biex umanitarja u li nifmu li jista' jkun hemm soluzzjonijiet biss fuq livell ta' Unjoni Ewropea, jiġifieri hija parti mill-essenza tal-Unjoni Ewropea qed jiġi ttestjat li qed jiġi testjat huwa il-valuri fundamentali li naqsmu bejnietna u ħafna minn dak li ntqal illum huwa prova ta' dak kollu u rrid ninnutaħ dan meta n-nies jgħidu u li jippruvaw jargumentaw illi dawk li jidħlu fl-Ewropa llum huma fil-parti l-kbira tagħhom nies li qed ifittxu futur aħjar u mhux refuġjati li kompletament bla bażi, mem lebda prova xjentifika U d-nis jajdu għadin, anka f'din l-awla. U nġbet ċertu tama minna din, għalix u ma ma jridux li jidru bħalla li ma jridux et jamlu xaħġa l-vera refugjati. Allura tama tija hija li dawk li f'din l-awla ma jaċċettawx ix-xoltan, ġara darba jifmuha illi fil-fatt għandhom qudiemhom il-maġġoranza li huma verament refugjati jaraw l fattu ma sbaljati u l-uniċi eh, riżultati u soluzzjoni huma fuq livell ta' Unjoni Ewropea. Dan jgħidu wkoll Iva, ta' unnek, għax dan huwa forsi l-mod kif in nis ma jaħsbux, ma jaqblux miegħek e, xi ħadd warajja jgħid iva mur kellimhom mela dawn. Dan hu dak li eżattament imma jidher li intom tisimgħu biss dak li tridu meta titkellmu e, fil-kunsill. U jiena naf li llum il-ġurnata il-biża huwa fattur importanti ħafna fis-soċjetà Ewropeja, ħafna ċittadini Ewropej huma beżana u jina nifhem xanda xint tfisser bħala karatteristika meta tibza inti tmut fittax il-prova li biex tiġġustifika l-biża tiegħek u m'intix miftuħ li m'hemm ġustifikazzjoni għall-biża tiegħek u l-politika responsabbli f'dis sitwazzjoni huma mhux l-inċedu għal-biza, mux noħolqu stereotipi, mux li mdaħ impodġu nis fi gruppi, imma li noħorġu b'soluzzjonijiet għal problema minn flok sempliciment inżidu il-biza fost in-nies bil-mod bil-possibilità li jizdidu l il-voti fl-elezzjoni li jmiss. Dan u koll in-nies fejn meta il-politikanti mal-Unjoni Ewropea kollha qed jiġu sfidati jew jaddux għal passaġġ faċli illi nċedu għal biżat għal raġunijiet politiċi nittama illi il-koll nkunu responsabbli f'din il-fażi. Paesi. Il-Kunsill Ewropew kien responsabbli l-ġimgħa l-oħra billi mex l estat triq għal deċiżjoni li jistgħu jiġu implementati. Sempliċement ippermettu li nsemmihom Iddeċidu l-ġimma l-oħra biex nżakku il-frontieri il-frontieri esterni biex nżidu koll il-budgets għal Frontex u l-Europol, nżidu l-fondi u koll f'dak li għandu xaqsama programmi ta' fondi 100 miljon għal assistenza ta' emerġenza bżied għal 73 miljon li diġa ġew u meżawrenti eżawriti, ħafna mill-fondi huma diretti um- għal raġunijiet umanitari biex natuhom biex natu saqaf fuq ir-refuġjati u ngħinuhom anka e, nhar il-ħamis hemm konferenza fuq il-Balkani tal-Punenti tal-Punent anka il-ġestjoni ta' dak li qed jiġri fil-hotspots biex nassiguraw li nagħmlu distinzjoni bejn dawk li għandhom dritt tal-azil u dawk li le biex nirrispettaw il-regoli l-Aki Schengen u ta' Dublin anka il-kontribuzzjoni li inkludi biljun euro għal UNH għal program ta' hidma dwar l-ikel tal-UNHCR u biex nejnu kol niġessizzu situazzjoni ta' rifugġati fil-reġun ta' Sirja, anka biex nejnu permess ta' Trust Fund ta' Sirja u biex noħolqu il-fondi tal-Afrika u ntejbu preparazzjonijiet għas summit fil-11-12 ta' novembru li se jisir f'Malta. Dan huma deċiżjonijiet li tajb biex nimplement. Implement them, let's Jekk għan implementawhom, il-kwistjoni mhix li ma nafux eh, xe nagħmlu, imma l-kwistjoni hija li bħal ħafna oħrajn aħna m'għandniex il-fiduċja fina nfusna. Iva naqbel ma' Sinjura Merkel, il-Kanċellier Merkel, U għanna bżon aħna nindirizzaw il-kwistjoni tal-mela periklu morali, iġifiri l-istati membri għandhom ikunu jistaw jafdaw l-istati membri oħla għalli ikunu jistaw jaqdaw dmirom. Dina hija l-kwistjoni principali dawk l-istati membri frontline se jamlu l-almu taħħom biex wet u l-kontrolli, per eżempju, jihdu l-marki ta' swaba, mbatt dawk li muxet qed jilqaw l-immigranti l-ewwel u rridu juru il solidarjetà ma' dawn l-istati membri. Għalhekk naħseb li hemm kwestjoni hawnhekk li nagħmlu dak li qbilna fuq u mbagħad il-fiduċa fl-Ewropa se titkattar u koll fiduċa reċiproka wkoll se titkattar u dak li għandna bżonn bejn l-istati membri kif diġà tilkom u jiena naħseb li dan huwa minnu Iva, xitwa ġejja. Jena tkellimt mal-Kummissarju Oli għal refugġati l-bira Sur Guterres, tkellimt miegħu il-biraħ u aħna edna u eh, Iva. Mela, aħna nistgħu dawn il-kampijiet eh, namlu għam jilqaw għax-xitwa, imma ma nistgħux namlu hekk għal kif jitxaqal u ir refugġati stess. Il-bira fi Ginevra, l-interkolokuturi tagħna eh, laqgħu il-fatt li aħna se nallokaw fondi għal dawn il-finijiet Per eżempju, mit miljun għal UNHCR il-programma l-ikel umbat u kol għal dawk il-persuni li ġeġu jisfirzati jitilqu eh, minn djarom 300 miljon eh, is-sena d-dihla u aħna tlabla l-istati membri jgħatu l-istess monti ta' flus il-kapita statu gvern qablu li għamlu għekjina u kol herqan li eh, nerġa' nisma ġornament fuq dawn il weddit fil-kol summit li mis u nittema li biljun fi eh, dawn il-fondi mhux eh, wis li nitolbu u jiena ferm grat ukoll il dan il-Parlament u eh, li għal darboħra dan għatjati l-eżempju u dan u koll l-adozzjoni tal-proposta budgetarja dan il-parlament pala istituzzjoni et jaqdi responsabiltajiet tiegħu b'mod vera ammirevoli. It-Trust Fonda Sirja lan li dana jilqa biljun din inizjattiva kol minn dawk l-istati membri li għedin Eh, fil-periferija tal-Unjoni Ewropea li jkollhom bżonn eh, iktar flus għax xitwa dwar l l-għajnuna umanitarja mhux biss irid ikollna finanzjament imma jrid ikun hemm mekkaniżmi eh, għal assi differenti u dawn l-isfidi qegħdin fil-quċċata tal-aġendi tal-, -aġendi tal kummissarji, per eżempju antrakulukajtis u oħrajn u għalek il-mekanizmu ta' protezzjoni l-essa li aħna nattivawa, aħna ma nixqux li naħlu l-ħin, irridu nieħdu azzjoni malajr. Abza il-qoddim fija kapacitajiet ta' koljenza fil-Greċja qed naħdmu ħafna fuq dana bażi ta' kuljum. Il-President Juncker ukoll għandu l-persuni sabiex ikun hemm koordinazzjoni hemm ir-riżorsi wkoll sabiex ngħinlu l-Greċja mingħajr il-kapaċità ta' koljenza xejn mu se jaħdem naqblu aħna għanna jkollna program separat mal-UNHCR dan irrid jiġi finalizzat fil-ġemat li ġejjin il-Greċja trid tmur lura s-sistema ta' Dublin. E, jiena vera nifraħ li l-Greċja rreġet marret lura s-sistema ta' Dublin. Mhux se tismani ngħid li aħna l-estju preparati 100% xitwa, imma minn miżuri kolla operativi budgetari li huma ħtieġa fl-Unjoni Ewropea u barra mill-frontieri tagħna it-Turkija. L-President għal ħafna diġa aħna sen komplu naħdmu u sen niġu informati u kol war nofsinar dwar sen namlu aħna fil-ġimat li ġejjin. Naħseb li taqblu miegħi li waqt li qed naħdmu fuq sitwazzjoni umanitarja u li naqsmu l pużijiet umanitarji iva rridu aħna niġildu kontra l erru tal-kawzi ta' din is-sitwazzjoni. Din law dawn l-affarijiet se jiġu diskussi wkoll fis-summit ta' Valletta mbagħad ir-refuġati li qed jaħarbu mill-gwerra mill-oppożizzjoni huma lesti li jirriskjaw kollox u ma mandomx possibiltajiet oħrajn u nix aħna possibiltajiet hlif li eh, natu għom il-ken, niproteġu għom, natu għom trattament xira għawnek kem fl-Unjoni Ewropea kif ukoll pajzi oħrajn fejn jaslu. Għalek wasal iż-żmien li eh, nerġaw aħna nibnu l-fiduċa reċiproka fil-ħila tagħna li naħdmu eh, fuq din il-kwistjoni umanitarja b'mod effettiv u flimkien se naħdmu flimkien fi solidarjetà. Grazzi. Thank you very much. Grazie ħafna, Viċi President Timmermans, issa se niftħu id-dibattitu. Il-votazzjonijiet ħajsiru f'nofsinhar. Hemm xi 40 kelliema jekk joġobkom ikkonformaw mal-ħin allokat. L-ewwel persuna fuq il-lista l-Onorevoli Vosenberg. Grazzi, grazzi ħafna. Mela dan id-dibattitu fuq ir-refuġati ovvjament tkomplija ta' dak li diskutejna f'qabel u intijiet korrettament li l-Unjoni Ewropea nilka istituzzjoni kapaċi li solvi dawn il-problemi jekk Iva, neħtieġu soluzzjoni Ewropeja imma liktar għandha tkun soluzzjoni politika. Tkellimna dwar solidarjetà bejn l-Istati membri ovvjament neħtieġu din is-solidarjetà u l-ħarsien tal-frontieri, l-ħarsien tal-regoli kollha tal-Unjoni Ewropea, ma ma nistax aħna nsolvu din il-problema sakemm ma ma mal-pajjiżi ta' oriġini ta' dawn ir refuġjati Jitkom tafu li l-Unjoni Ewropea kawza ta' din il-krizi fir refuġati imma rridu u kon firmaw il trattati mal l-pajzi ta' transitu. Il-Turkija, il-President Erdogan, il-bira kritikana peress li aħna ma nistawx nilqaw 250.000 refuġati u eh, nejnu meta huwa qed jospita me 2 miljon u hemm biljuni ta' euro u li mhux qed nħarsu il-ftehimiet mal-Greċja u l-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea mhux se tkun tista' solvi din il-problema peress li din problema umanitarja u għandha x'taqsam mal-fatt li n-nies qed jippruvaw jibqgħu ħajjin. U l-Onorevoli Flexstein għal minuta. Grazzi ħafna President l-għajnuna umanitarja. Xi ħaġa vera meħtieġa inkluż eh, f'dawk l-istati membri li jedin fir-rotta tal-Balkani. U eh, vera aħna grati għall eluf ta' volontira li ilhom jaħdmu sabiex eh, fl unjoni Ewropea fis-Serbja is-Sirja. is is sirja u fil-istazzjon ta' Munich tajjeb li il-Kunsil kattar il-appoċ u kiku l-istati membri uh, huma kiku huma ħadmu iktar fejn stajna nkunu llum. Issa rridu nkaċċu l-isforzi tagħna, irridu aħna nieħdu iktar passi l qoddim irridu nihdu mazzjoni iktar ma, ma lajr. U rridu nkunu u kol il- niksbu l-benefiċi mill-isforzi tagħna. Sir Stevens. Skużawni, Sinjura Stevens għal minuta. Signori, it-Turkija bħalissa qed Iva, qed tuħu l-appoġġ mill-Unjoni Ewropea li tkun tista' tagħti iktar appoġġ lir-refuġjati ma fl-istess ħin ma nistgħux aħna ninsew xi problemi u xi limiti rajna l-effetti u r-riżultati tal-gwerra fis-Sirja imma l-appoġġ għar-refuġjati ta' ta' spiss um, dan huwa nieqes fil-kampijiet issa rifuġati jaħtiġu appoġġ speċifiku dawk li jgħinu lir-refuġjati u lajnuna speċifika nieqsa f'dawn il-kampijiet. tfal per eżempju ma jistawx jattendu l-iskejjel, tfal neqsin mid-dawl, jew smieħ mhux qed jirċievu l-appoġġ meħtieġ u ċirkustanzi speċifiċi jfissru li rridu aħna natu għajnuna immirata għal dawk biħtiġijiet speċjali Reċentament jiena eh, nżort il-kamp ta' rifuġati Sardaj fil-Ġordan u rip u ukoll jekk eh, jiġu allokati il rizorsi u jintużaw b'mod effettiv u mod effiċjenti jista' jkun hemm titjib fil-kwalità tal-ħajja f'dawn il-kapijiet fejn hemm vera ammonti limitati ta' flus. Sinjura Wilkstrom, Prezent, nishti eh, najt grazzi u nuri l gratitudni tijaj li Turkija, l-ġordan u l-Libano li laqaw sa bejn 3 u 4 miljon tal-10 miljon rifugġat Sirjan. Fejn aħna fl-Unjoni Ewropea fit 28 pajis sissa irċevejna xi 500.000 persuna aħna l-iktar kontinent sinjur fid-dinja u dina l-kontribuzzjoni tagħna Issa, sinjuri, f'xi stati membri partikolari u ħanajdilkom min. L-Ungarija, il-refugġati qed jaraw barbed wire, ċnut, qed jisparaw jom eh, bi eh, gas eh, ta' dmoħ li jintuża u l-leġislazzjoni nazzjonali il-lum qed tassigura li ċ-ċittadini ungarizi li juru solidarjetà u eh, jgħatu l-lajnuna umanitari li eh, huma jilqaw refuġati draw għad-dar tagħhom eh, jistaw jiltaqaw marritku li jintefaw il-ħabs u il-ġara jistaw imma jirrapportaw lil dawk li qed jgħinu l-refuġati. Aħna hekk nixtiequ dina l-Unjoni li nixtiequ naraw Aħna qatt ma kellna leġislazzjoni bħal din wara il-tini gwerra dinjija u vera, vera dizabundanti li għanna ek, tan mistħija li għanna xaħġek. Nistaw namlu ħafna iktar u d dinja tħares lejna jiena meta mort l-Istati Uniti l ġemma l-oħra e, Orben ta' diskorsu għalli li dawnu mal-fatti tal-Europa tal-lum. Jek dinna situazzjoni mela xsejkun il-futur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 x'inhuma il-valuri tagħna. Jiena vera nammira li dawk li l-pajjiżi li jagħmlu l-almu tagħhom sabiex jippruvaw ilaħqu dawn il mawġitza ta' refuġjati li qed jasru fil-frontieri tagħhom. Imma imbagħad eh, minn banda l-oħra qed naraw dan il-barbed wire, il-gas ta' dmuħ u eh, minnet jitfa il-ħobs eh, lil dawn ir-refuġati eh, biex jippruvaw jgħinu għam. Dina vera ħasra u dawk li qed jippruvaw jiddeskrivu s-sitwazzjoni fl-Ungarija u dawk id-demokratiċi soċjali il t tkellmu, President, irridu aħna nitkellmu b'mod uman u jekk mhux nkunu nistgħu nagħmlu hekk kif nistgħu natu trattament xira l refuġati Onorevoli Sargentini għandek karta blu tixtieq eh, tagħti eh, twediba Onorevoli Balbstrom. Sul Balstrom. Balbstrom. Grazzi. aħna mela nistgħu nitkellmu lil dawk l-istati membri li qed jaħarsu l-liġijiet Ewropej, pereżempju Schengen kif qed tagħmel l-Ungerija. Mela, issa 300.000 eh, persuna għabżu l-frontiera bejn serva l-Ungerija, l-Kroazja u l-Ungerija. U dawn il-pajjiżi, dawn il-persuni, dawna waslu u eh, diġa imma għaddew minn pajizi eh, siguri l-Kroazja u Serbia illa la dawna ma baqawx emmek għax dawnu ma konsidrati pala migranti ekonomiċi. Sir, at the moment I am the chief observer to the elections in Tanzania. Palissa mela jina nħusi per delegazzjoni għal Tanzania daw ket jgħiduni li l-osservazzjoni l-monitoraċ mux l-azzjoni dak li jgħtam l-Ungarija fil-frontiera mux il-monitoraċ jew osservazzjoni dan huwa pushback u tati li ġitana di mhix permessa. L-Onorevoli Ferrara. Onorevoli Ferrara. Grazie Presidente. Bene, anche oggi abbiamo ascoltato Illum aħna smajna l-loġika dwar il-minorelli u l-abusta tal-relazzjoni tal-Unjoni Ewropea s-sodisfazzjon għal miżuri provizjoni għal relokazzjoni ta' 400.000 Eh, dawni 40.000 eh, immigrant u pjanieta tal-20.000 immigrant. Iva, l-ideja li kolna proġett pilota dana dina fallit u li kolna kriteri oġġettiv sabiex ikolna mekanizmu verranenti ħalli bekk kull darba ma jkollniex għal fejn immorru u nużaw miżuri oħrajn provizori. U l-proposta tal-Kommissjoni ġiet rifjutata l-proposta tal-Parlament Ewropew ġi injorat. U eh, Iva dan huwa fenomenu globali u kumpless ħafna u għalhekk tajjeb li iva naħdmu fuq eh, l-akkoljenza ma rridu aħna niġildu kontra l-kawżi, l-konflitt armat, l-isfruttament ta' riżorsi umani. Għalhekk aħna proponejna waqfin fil beħħa tal-armi ma nafu li dinja industrija b'saħħitha u għalhekk il-Parlament għal li huwa kontra li jitwaqqaf fil-beħ tal-armi. Aħna proponejna wkoll aċċess għall unjoni Ewropea sabiex ma jkunx hemm operazzjonijiet u l-operazzjoni Titan u eh, Iva. Għada biss strategija mwaqfa sabiex nejnu lil dawk li qed jaħarbu mill-persekuzzjoni sabiex jaslu għal post sigur. Mbagħad Dublin, Iva, sabiex nela dawk l-istati membri li jkunu f'diffikultajiet li taw għajnuna. Grazzi ħafna. Onorevoli Fontana. Grazie ħafna President. ikolli ngħid li l-iktar ħaġa li tissorprendini qed nisma' ħafna kritika kontra l-Ungerija imma jidirli li qed ninsew problema vera fundamentali u għalina għalija nixtieq nkun naf x'inhi l-istrateġija Ewropea fuq din is-sitwazzjoni jidher li li hemm pajjiżi barra l-Ewropa li qed jintervenaw imma ma nisma' xejn jew ftit mill-Unjoni Ewropea anke jekk aħna jekk veri veru nixtieq u aħna nagħtu servizz il min qed jaħrab bil-gwerri u rridu aħna nagħmlu mod li dawn il-gwerra jieqfu imma qed nisma' li ftit li xejn dwar dan. F'smajt dar il-biza. Jiena nibżad li l-politika l-affarijiet barżarni tispiċċa fidejn dawk li uh, ħolqu dawn il-mewġiet ta' refuġati. Persuna li tkawżat uh, dawn id-danni u koll nata l-Premju Nobel għal paċi dan vera tibizzani u nittamel l-Unjoni Ewropea se tibda tara li forsi tkun iktar libera. Grazzi ħafna. La parola all'onorevole Sinadinos. Issa, l-Onorevoli Senadinos. Eh, senilu, eh, il-Komissarju eh, Avramopoulos, il-President, għal li aħna mux ħammur l-ura għal Europa bħala kontinent ta' frontiera l-uqa. Riviri politika li tala il-bibien għal dawn in-nies. Issa antom sadisfatti meta naraw dawn il-miet tal uf tar migranti li waslu eh, fartna u dawn il-ġadis li qed jużaw dawn il-flussi migratorji. Qed naraw ħafna nies ukoll li qed jitilfu ħajjithom fil-Baħar Mediterran. Naħseb li eh, fl-aħħar mill-aħħar aħna nqasna milli nofru eh, nofru dak li aħna wedna, per eżempju, l-Slovenja u l germania u l-frontieri, jew qed jużaw mezzi biex jikkontrollaw, ma naħseb li ma nistawx insolvu l-problema billi sempliċement nofru il-flus. L-Ewropa trid fil-fatt twiżen il daw kollha li qed jiġġeldu kontra l-ISIS irridu nimpon fuq it-Turkija rispett tar-regoli wkoll irridu niżguraw il-refuġjati li jiġu mill-frontieri eh, bejn is-Sirja u t-Turkija jaraw li l-azil jiġu proċessat bl-aħjar mod possibbli qabel jaslu fl-Ewropa. Grazzi. Eh. Senjura, jekk joġbok, eh, jekk joġobkom għanzi sur President, sur Komissarju, nishtiq nara fil-li fl-axħar ħadna passi konkreti u bdejna naħsbu iktar f'termini reali. Dak li huwa importanti għalija huwa li dawn id-diskorsi fuq eh, biljun euro fuq fond ta' urġenza għajnuna li Turkija dawn kollha irridu naraw li jkunu segwiti minn azzjoni konkreta biex naraw li dawn il-fondi tas-sew jinħarġu u jaslu għad-destinatarju tagħhom. Mela li sissa ir-rati taħlas fid-dinja eh, meta wieħed jitkellem pereżempju dwar il-programm dinji eh, tal-ikel minna tal-istat membra ħafna drabi il-kontributi kienu tassew baxxi. Allora naħseb li rridu nħarsu eh, lejn eh, l-oriġini eh, ta' dan il-ħajt li aħna tellajna. U ma rridux nħallu l-affarijiet fidejn dak li ikkawza ħafna skumdeta ta' l-Ukrajina. Issa, l-ura l-partiti eh, għal-gruppi politiċi għanna l-PPE u l-SND li ħadu pozizjoni fuq situazzjoni fl-Ungerija, għanna xaħġa simili eh, fi Slovakkja, fi ċeċnija, rridu nikkonsidraw dak li għamel eh, del proposta li tamel ta' sew sens minnaħa ta' sur Timmermans rridu naraw ġifiri li dawn il-pajizi eh, jindirizzaw kif suppost kwestjoni eh, tal-frontieri u tal-migranti jew li għat jaslu. Rridu naraw il il-politika li tittieħed tkun iktar konformita ma' leġiżlazzjoni Ewropea. Grazzi. Għaddu għall-onorevoli li jmiss. Aħna eh, dalodu dak li qed nisma' hawnhekk huwa isni qed nisma' xi ħaġa kalkolata strutturata fuq il vittimatizzazzjoni fuq il-frontieri esterni tagħna li qegħdin salvaw Schengen u qegħdin naraw ħaġa serja u anki ovja fuq dak li huma l-ksur ta' drittijiet tal-bniedem. Hemm xi stati membri illi qegħdin eh, Eh, morru dejn il-lemin eh, estrem. U hekk iva jistaw jkollna kriżi politika gravi ħafna fl-Ewropa. Anki Sjura Mogherini kontifikat l fajt meta qalet illi kriżi ta' migrazzjoni u ta' rifuġati ta' massa ġiet l-Ewropa qegħdin nitkellmu fuq 0.1% ta' popolazzjoni Ewropea aħna maħniex xi champions hawnhekk għax aħna eh, deċidejna li forsi niftħu l-frontieri għal 100,000 persuna u hemm xi stati membri u kol qegħdin jgħinu il-Libanu, Turkija jew pajjiżi oħra. U aħna isna qed nlaħmu din il-kriżi qegħdin neħum il responsabilità tagħna aħna għandna bżonn iva aħna għana marridux illi eh, konna nlaħmu iktar dawn il-riħ li jistaw jiksru id-drittijiet tal-bniedem. Vajden Orzer. Danki xene President. Grazie Sur Vajden Holzer. Grazie Sur President. Eh, Iġemara għadiet jena seħebt eh, il-grupp ta' nies li marru il-Ġordan u Libanu u dan permettina li naraw il-pressjoni u l-pis li dawn il-pajis eh, jinsabu taħtu U eh. għet eh, nistaqsu li nfusna xħajġri meta sistemi taħħom jikolla saw. Iktar u iktar nistaw naraw rabta bejn situazzjoni għemek u n-nuqqas jew il-tuħta appoċ taħna. Nafu li l-ura fl-ulju l-appoċ refugjati nizel minn 27 għal 13 dollaru dan eh, huwa wieħed mir raġunijiet il għala qed naraw dan il-fluss massiv ta' migranti. jena nilqa, nilqa il dokumenti li għandna, però qegħdin tard il-flus iridu jaslu eh, kim se jkun malajr, irridu nitfawhom mill-aktar fis possibbli fil-fond u rridu nikkontribwixxu iktar. Ella li xinkella naħseb illi ħajkonna problemi ta' barra minnaw. Grazzi. Issa sur ħalaħaw. Il-pajizi, eh, il finlandia eh, mistenni eh, jirċievi madwar 50.000 applikazzjoni illi u għaxar darbit iktar mill-ċifri normali. ħafna minnhom dawn in-nies ġejjin mill-Afrika Subsaharjana, mill-Iraq u mill-Eritrea. Ħafna drabi minħabba illi dawn jinħatfu minn traffikanti jgħidulhom isma' fil-ħkokom xogħol tajjeb ħajja tajba fl-Ewropa, ma minn flok jien jinsabu eh, fil eh, beriks jew inkella fil-ċentri ta' il uħa U dan il-għala il li jiex manniex ehm, eh, sistemi bizzejiet għallijom ma nistawx nintegrawhom u hemm ukoll l-eluf l-eluf il ħajspiċċaw fuq it-triq biex xitwa wara l-bieb. Senjuri, hemm din is-sitwazzjoni ta' migrazzjoni inkontrollata, għalhekk irridu kontrolli aħjar fuq il-frontieri u skemi ta' ripatriazzjoni aħjar fuq livell Ewropew. L-Onorevoli eh, Grisbeck, aħna issa xur sħaħ nejdu illi l-sfida għall-Ewropa u għall-Istati Membri eh, hija sfida storika l il-ġurnata l-kriżi umanitarja tkompli t-inxteret u tkompli ġanna nistaqsu li nafusna mhux biss dwar qed jiġri fuq il-frontieri esterni u fuq inkella fuq il kawzi imma Iġġanna nistaqsu fuq l-ispirtu fil-qalba ta' l-Europa. Smajna fuq ir-rotta tal-Balkani, tal-Punent, rajna stampi ta' sew xokkanti illi nistaw nqablu eh, ma' dak illi rajna fit-tini gwerra dinija. Nies tfal ta' sew eh, xifer l-irdum eh, li jipruvaw jirħu l-Europa U aħna minn aħdana suppost inwieġbu, nwieġbu suppost malajr kemm eh, fuq livell ta' stati membri, fuq livell ta' organizzazzjonijiet non governattivi, partikolarment ukoll għal pajjiżi bħal fajrom u bħal oħrajn ta' transitu. Mbagħad rridu naraw li jkun hemm sistema ta' hotspot, koordinazzjoni mhux biss fuq il-frontieri esterni ma' wkoll fl-istati membri illi eh, huma imdawrin bl-art eh, minn kull imkien u naraw li nejnu l-organizzazzjoni ta' dawn in-nies fil-pajjiżi eh, u mhux biss inħalluhom fuq il-frontieri esterni tagħna. Naħseb din hija emerġenza li rridu nindirizzaw qabel ix-xitwa. Sinjuri, jekk iġobkom eh, nitlobkom tirrispettaw il-ħin għal-kelma. Ele li ma nistawx nittardjaw il-votazzjoni bi 30-40 minuta. Jekk kulħadd jitkellem minuta u nofs flok minuta ħan ispeċaw bdew min ta' nofsi għamil l-inqas. Issa, l-onorevoli Mattias. Grazzi, eh, Sur President, Sur Schmidt, Sur Timmermans. Eh, għawnek, su qed nitkellmu dwar sitwazzjoni umanitarja ta' refuġjati eh, fl-Unjoni Ewropea ma basmajna xejn. Sempliciment speċi ta' shopping list dak li għandna hawnhekk ehm, fejn jgħat l-aspet eh, uman. Eh, sempliciment qed ngħidu isma' eh, nittikket jgħu in-nies n numru impoġġuhom fi treni u mbagħad għom hemmhekk. U għazbis nafux sar minnom. Nies li jisperst ta' jitqedu edu f'kampi ta' konċentrament. Naħseb li dinja situazzjoni ta' dawn il-migranti kollha u refuġati li qed jaslu fil-pajzi tagħna trattat tal-Unjoni Ewropea u eh, li hemm trattat tal hemm il-dritt tal-libertà, ir-rispett tad drittijiet li jridu jiġu rispettati anke dawk tal-minoritajiet, ġifieri trattat mhuwiex ħaġa li inti tista' taqbad u tażel dak li joġbok minnu. Naħseb il-edin fil-proċess illi narmu dan it-trattat. Xħat għamlu mbagħad allura <laughs> bil-ħabib ta' komissur Orben eh, jgħidu l-isma sottometti ruħek trattat. Micro, please. Mikrofonu għal-kellim li jmiss. Grazie, Sir President, onorevoli kollegi hemm ħafna xwed jista' jelqa' fid-deċiżjonijiet eh, tal-Kunsill informali eh, imma nippermetti illi insemmi żewġ affarijiet fuq din ir-rotta diretta fuq l-art tal-Balkani tal-Ponent. naħseb tal-inqas dawn il-pajjiżi stajna nistidnuhom għal din l formali eh, u anki dawk il-pajjiżi li kienu farmi parti mill- ex-blok sovjetiku eh, ta' min li eh, kunu ktar konxi eh, dwarom u li nisimawom. Nishtiq u koll nfakkar il-kollegi fil-konsil li li jieħdu deċizjoni b'QMV, iva, nil għawa u għappas kuraġu sema jekk l-esti li imorru sal ħarta tal-lan taħħom. U jekk iridu li kunem sanzjonijiet għal non Iżda jekk ikun hemm eh, sanzjonijiet ta' nonkonformi ta' naħseb illi eh, xiftit, eh, nkun qed inżidu xiftit ta' teatri. Grazzi, Sir Nutel. Sir President, nixtieq nibda billi nistaqsi it-titlu ta' dan id-dibattitu l-ewwel net, il-kriżi tar-refuġjati, Naħseb eh, jena fl-axar mill-axar titlu jgħad biex jappoġġja l-aġenda politika ta'kom. Dak li għandna preżentement mhijiex kriżi krizi eh, ta' refuġjati imma ta' refuġjati ekonomiċi. Eh. U il-Prim Ministru tal-Slovakja qal illi 95% ta' dawk li qed jaslu pajjiżna huma migranti ekonomiċi, mhumiex refuġjati fil-fatt anki l-Aġenzja tal-Istatistika qalu illi Għalu għal kontrarju illi ġejjin mill-Gambja, mill-Eritrea u minn postijiet oħra illi <clears throat> mux neċessarjament pajizi fejn hemm situazzjoni ta' gwerra. Ejja ngħidu l-affarijiet kif huma. Din mhijiex kriżi ta' rifuġġati imma ta' dawk il-li li jtejbu situazzjoni ekonomika tagħhom. Hawnhekk qed nitkellmu dwar nies li minn pajjiż fqir imorru għal pajjiż injur u qed jiksru l-liġi internazzjonali u ta' ma tistennew li nagħmlu xi ħaġa. Le aħna ma nagħmlu xejn. Għat <clears throat> ah, ah, naraw għanzi uħut li jħedġu situazzjoni illi għet eh, eh, naraw, għet eh, naraw illi fl-axar mill-axar Fl-aħħar mill-aħħar hemm is-sitwazzjoni hemm is-sitwazzjoni tal-ISIS ukoll u x'qed nagħmlu dwar dan xejn u x'qed tiġri nirriskjaw il-ħajja ta' daw kollha li hemm hemmhekk fuq fil-gallerija. Wieħed minn kull tliet Sirjani fil-fatt qed jaslu eh, passaporti folot u qed eh, jgħaddu eh, b'750 euro minn dan l-iswet. Iva, vera, nitkermu dwar il-libertà tan-nies u tal-ħelsien tan-nies. Ma dak li qed nagħmlu qed nippromovu l-ġiegħat u x'ħaj konna eventwalment id-dem fuq idejna. Dejna mħamġin bid-dem. Sur Nutel. Point of order. Ja, point of order. Jena nassumi li n-nies ta' dan il-parlament hawnhekk huma kollha eletti Iva, fil-fatt, ġew eletti fl-axħar elezzjoni tal-Parlament Ewropew, inti sorti merment, inti membru tal-Komissjoni, mandek eh, l-ebda eh, dritt li t-intervjeni, aħna ġejna eletti, inti le. Le, dimmiex point of order, eh, jgħid president jekk joġobkom segwu l-ordni, hemm regoli stipulati, u kull membru jrid jirrispetta dan u lill oħrajn Rrit eh, twieġeb eh, l-għalix tlek mistoqsija. Sur. Sur kan, 30 sekonda. Iva. Mikrofonu. Il-mistoqsija hija t-liġej. Jena, xloqt lista ta' njesem il iraq mis-Serbja, mill ġordanu mil mill Nishtiq n-saqsija li surnet tal- Eh, nafu li kienem l-istorja ta' sur ehm, Aland tal-tifel ehm, li jinstab mejet eh, fuq ixtajta. Inti xit waġiba tati għal stampa bħal din eh, iva, vera u kien liben ta' familja li kienet fit turkija mm, u kienet ehm, kienet situazzjoni tajba u għalfejn ġara dak li ġara illa li jiex missiru rriet li ikollu dentista ħjar fil-Kanada. Dak li qed naraw huma pajjiżi bħal l-UAE, Bahrain, il-Kuwait, illi mu qed jagħmlu xejn qed ifarfru idejhom. Fil-fatt Saudi Arabia eh, deċidew anki li joffru ma nafx kemm il- kemm il-euro biex jibnu eh, moskej fil-Ġermanja, dak, dak li tittajt. Sassur Podriċka. Senjura Podriċka, Sur President, naħseb illi eh, wasal iż-żmien illi l-Kummissjoni tara illi l-kwoti obbligatorja l-migranti u l-allokazzjonijiet tagħhom miux miux il-mod kif insolvu l-affarijiet u nittamaw illi nibdew tassew naqtaw naqtaw eh, il-problema mill-eru eh, irrid tkun hemm ħarsien fuq il-frontieri fuq il-Greċ, fil-Greċa per eżempju, nasib eh, u għamot kif aħna nindirizzaw il-problema, irrid ikun hemm ukoll eh, il-hotspots li jaħdmu eh, kif suppost li jkun hemm lajnuna kollha lil dawn in-nies, imma dak li l-iktar importanti hija l-perspettiva li aħna rridu natu l-inħarsu refugjati, per eżempju, Issa, l-ura fuq il-ħospot, eh, kif il-pajizi ħajżguraw s-sigurta nafu li għanna kollegi eh, eh, mill-pajizi tal-lemin li qed jeddu id debattitu ma' fuq naħal oħra għandna nies li qed jedduna bil-liġi tax-xarja barra mill-Unjoni, allura rridu nirorganizzaw il-frontieri tagħna biex bekk ikonna tassew kontroll sħiħ tal-frontieri tagħna. Barra minn hekk irridu eh, kampanja ta' edukazzjoni, eh, ta' arfien, mifruxa, rridu naraw li refuġjati ma nafqawx nikkonsidraw bħala teddida imma bħala xi ħaġa li hija opportunità, Sinjura McKevin. Grazzi. Grazzi, Sur President. Hemm din id-diskussjoni għadha fuq livell intern u estern Naseb illi dan huwa sinjal ta' dak li kien nieqes mid dibattitu tagħna, illi nifirdu l-affarijiet, illi noqsu milli kon approċċ ħalistiku. Jiena kont eh, parti eh, mid delegazzjoni tal-iżvilupp tal-politika tal-iżvilupp. Jekk ma ninkludux it-Turkija, allura ħanibqgħu infallu dak illi rajna huwa eh, Għal kontrarju, per eżempju, illi illi tajna l-budgets tal-aġenziji. Irridu nwaqfu dan, ejva, eh? ħna l-tajna refugjati li per eżempju tilfu idhom u saqajhom fit-Turkija, u eh, din hija verità, din hija verità. Irridu eh, flus biex dawn in-nies jirċievu l-edukazzjoni. Issa nittamaw illi intom tappoġġaw il-budget allokat għall-edukazzjoni ta' dawn in-nies barra minn hekk irridu eh, iktar appoġġ eh, għall-organizzazzjonijiet non governativi li qed jaħdmu direttament fis-Sirja li li mhux qed bizzejiet eh, lajnuna monetarja tasal biss għal partijiet mis-Sirja. Skużawni, jidher li hemm blue cards, tixtieq twieġeb onorevoli. 30 sekonda. Mikrofon għal kellim eh, Senjura, t-sugġerixi eh, li għandu jkonna xi tri eh, li nħol u għall-ISIS, ma nafx dan huwa redikolu xħajġa fl-Ewropa. Għad bidlu l-istampa sħiħa tal-Ewropa, dan huwa ġen tal moħħa Ejba, iva, ħanejdlek, ħanejdlek xnaf. Sur eh, Faraġ għal li eh, iktar irrit isir biex nappoġġjaw ir-refuġjati Sirjani u issa għandna iċ ċans u sa qed tgħidu iva li ma jistix eh, ir-refuġjat Sirjan. Naħseb illi dan huwa sempliċement mod verament medjokri biex tippruvaw tirbħu il-voti u biex tippruvaw toskuraw il-ħut. Onorevoli, nixtieq Nishtiq najdilkom illi il-Blue Card hemm biex issaqsu mistoqsijiet biex ikolkom xiftit ċarezza minnaħa ta' deputat illi kun għadu kem tkellem. dawn il-Blue Cards mumiex hemmhekk biex tagħmlu xi kummenti polemiċi bejn minu minn partit tal-ieħor, ġifier jekk joġobkom rispettaw ftit ir-regoli. Issa ngħaddi l-kelma illi l-onorevoli Krazzoneski. Grazzi ħafna, President. Il-situazzjoni fil-kampijiet hija waħda drammatika hemmhekk għandna bżonn nibatu l-iktar assistenza umanitarja. Tajjeb li fl-aħħar mill-aħħar fimna l-affarijiet kif huma għandna bżonn eh, nasbu kif nistgħu niġġieldu kontra l ruq tal-kwistjoni mhux is-sintomi. U għalhekk eh, <clears throat> anki forsi l-involviment militari huwa bżonjus, maħt nista nsolvu problemi billi niftħu il-bibin tal-frontieri esterni tal-Europa għal kull immigrat jew refuġat. Anki l-Ġermanja l-lum fermet il l-possibilitajiet tagħha huma eh, limitati. Hawnhekk fil-Parlament Ewropew hemm bżonn ngħidu biċ illi din mhijiex soluzzjoni illi ikollem rallokazzjoni ta' bil-fors ta' refugjati u nisfurzaw joqodu f'pajis fejn qatt ma kellhom l-intenzjoni joqodu u soċjetà laqas milesta illi tospitom. Grazzi. Onorevoli Krasnonebski, għandek mistoqsija. Tixtieq tirrispondi għandek blue card. Twieġeb? Is-sur qed nadilek il-kelma. Grazzi ħafna. Kummenti tajbin minna ħatijak taqbel miħaj illi wahda mill ħarġa l-iktar tal-mistħija li ġrat din il-krizi kienu dawn il-rifugġati najdullom najdulhom xajdulhom huma nies illi jużaw il-maċni ta' nies li tibatu u jipprovaw d eh, dmuħ mill-pubbliku minn flok li konem timiet tajbin fuq il funtiri u nisa jużaw dawn l-immaġni stampi biex jieħdu potenzjal